membri anka fir-rigward tal-kompetittività il dan il-rapport ta' podemata ta' tiprovajt tratta dawn l-affarijiet kollha u nispera li l-Parlament jaddottaħ Grazie,